li jmiss, jekk memx oġezzjonijiet jiena se nibat dawn ir-riżoluzzjonijiet li dattajna illum l-istituzzjonijiet eh, msemmija fihom. Għalhekk naġġorna din